Sebaj jiena u kol eh, se noħr sitt atti adottati skont il-proċedura legislativa ordinarja. Is-sur Weber issa. President, kollegi, nsaqsi illi fil-ġranet u ġimat li ġejjin inħarsu lejn ir-Rumanija u il-prosekutur eh, pubbliku ħareġ b'akkużi kontra is-Sur Ponder 60 akkużi kontra is-Sur Ponte u l-maġranza soċjalista fil-Parlament Rumen li qed jimblokka kull kjarifika li jista' jkun hemm. Issa s-Sur Timmermans il-Kummissarju rilevanti għalli u għandu fiduċa fil-awtoritajiet Rumeni. Aħna bħala EPP għanna rispett għad deċiżjonijiet sovrani tal-Parlament Rupen u aħna fiduċjużi li ċittadini jistennew jarifika ta' din il-kwistjoni. Il-Ministru tal-Ġustizzja tal rumanja reċentement qal illi dawk li din jiprotestaw fit-toroq tal-kapitali qed jiġu medda anki bl-arrest U għalek l-IPP ma tistax taċċetta din it-tip ta' intimidazzjoni jew irrasnu id-dritt għal protesta u għalhekk aħna bżonn diskutu din il-kwistjoni hawnhekk. u emżon illi għawnek aħna jkonna rizoluzzjoni. Aħna fl-IPP imħasbin ħafna fuq dak li għat jiġri fil-Rumanija. Happy Tella, Is-sur Pitella. Nishtiq nirringrazzjak, President. Jiena għandi aħbarijiet differenti għall-aħħar minn dawk illi res l-attenzjoni tagħna il-kollega Weber speċjalment fl-aħħar parti tal-intervent tiegħu. Però aħna soċjalisti aħna naqblu illi nistgħu niddiskutu dawn il-kwistjonijiet fil-Kumitat Libe. Kif ukoll skont il-proċedura ordinarja tal-Parlament kif nagħmlu s-soltu għamilna f'każijiet oħra u aħna fiduċużi illi ikun hemm diskussjoni mhux partiġana u valutazzjoni onesta tal-fatti Maħnis noqdu naċċettaw distruzzjoni tal-fatti jew ta' wiċ tal-prinċip li suppost ikun għal-qalb il-nies demokratiċi kollha ġifieri presunzjoni tal-innoċenza. Grazie ħafna. Signori, għandi xi talbi tal-kelma issa. Imma qegħdin niddiskutu l-aġenda tal-plenarja mhux tal-Komitat Libe. Għandi l-impressjoni mill-IPP u mill-SND illi hemm maġġoranza favur illi nsaqsu l-Komitat Libe illi refa responsabilità nsaqsu l-Summarize biex xamelek u jpoġġa fuq l-agenda tal-laqa ta' dan il-Kumitat. Is-Sinjura Hams, grazzi ħafna President, hemm konsens bejn dawn iż-żewġ kollegi. Walek jina nemmen id dinja xi ħaġa li hemm bżonn niddiskutuha fil-laqa tal-Presidenti. Naseb hekk suppost nagħmlu b'mod formali Iva, nistaw namlu hekk, Sinjura Hamza imma ġejt mitlub l-insaqsi l-Komitat Libe biex u jitratta dawn l-affarijiet imma iva s-Sinjura Hams s naraw dawn l-affarijiet ukoll nar il-ħamis ukoll fil qa tal-Presidenti kol, bla problema ta' xejn. Tajjeb ħafna mela, ħinkomplu għaddejjin. U qabel eh, ma tħosskom skomdi, namu żewġ affarijiet mela. Dal-punt jider nar il-ħamis għall-laqa kif ukoll il-Komitat tal-Libe. Tajjeb wisq. Mhux se naċċetta iktar tal-bid fuq dan il-punt imma jekk sjureka tixtieq titkellem fuq xi ħaġa oħra, nadilek il-kelma. President, ħaġa differenti però simili. Xarilu kellna referendum fl-Irlanda u kien hemm definizzjoni ġdida tal-familja introdotta fil-Kostituzzjoni anki jekk il-referendum ħareġ b'xi dubji fuq eh, kif kienet il-kampanja elettorali, imma jinformawni li l-finanzjament tal-kampanja kien ta' tħassib u x-organizzazzjonijiet eh, finanzjati mill-Istat eddow illi jeskludu ċerti politiċi għax l-ħna tagħhom kienu f'minoranza Grazzi ħafna għedin diskutu l-agenda tal-plenarja. Jekk tixtieq u tpoġġu xi ħaġa fuq l-aġenda tajjeb wis, jekk li mhux sekonda diskussjoni ġenerali hawnhekk tafux. Għandna zasady demokratyczne. Ir-regoli fondamentali demokratiċi ġew miksura, speċjalment għad-dibattitu fuq il-minoranzi li suppost għawdu mill-istess drittijiet fil-dibattitu pubbliku għalhekk jiena nixtieq nindiskutu din il-kwistjoni jekk iż-żewġ partijiet kellhom id-drittijiet garantiti fil-Kostituzzjoni Irlandiża. Grazzi. Issa m'għandniex iktar stqarrijiet minn naħa tiegħi. Issa l-aġenda ta' nhar it-tlieta l-SND saqsa għal rapport ta' koferati fuq long term shareholder engagement and corporate government statement illi jiġi uh, sa' Lulju u jkun hemm flok ir-rapport Landsbergis fuq ir-razzjonijiet mar-Russja. ġifiri milla l-erba għal tlieta. Issa. Naddi il kemma l-Sur Guerrero Salom. Grazzi ħafna Presidenti, iva. dan huwa il rapport tas Sur Kofferati rapport li huwa rilevanti u importanti fejn hemm ċerti punti sostanzjali fejn aħna m'għandniex eh, ftehim imma hemm il-possibilità wkoll li naslu għal ftehimi jekk ikun hemm naqra iktar ħin biex niftħu iktar id-debattitu għalhekk is-sur konferati jista' jkollu ma' gruppi oħra u għalhekk nitlob fisem il- il-grupp tiegħi illi konna iż-żmien biex inkunu nistgħu nkomplu bid-diskussjoni u għalhekk nipposteċipaw il-rapport, diskussjoni tal-rapport eh, minn issa għal Lulju. Grazzi ħafna. Iba, daw favur mela din il-mozzjoni jekk irrobkom. Grazzi ħafna, President. Il-grupp GUE u kol jemmen illi hemm bżonn posponu sa Lulju biex hekk nkunu nistgħu inqataw forsi ftit iktar żmien nitkellmu fuq din il-kwistjoni li hija waħda importanti ħafna għalhekk nistgħu nistennew xi ftit. Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra? Le. Tajjeb. Mela, ħanifotaw fuq il-mozzjoni tas-Sur Guerrero Salom. Jekk ġobkom favur kontra astenzjonijiet għaddiet mela. Il-rapport ta' koferrati jiġi post-post għal sessjoni parzjali f'Lulju u il-rapport ta' landsbergis se jiġi diskuss fil-ħodu, jgħajt il-President. Issa nar l-erba il-grupp tal-EFDD tal, tal kompli dibattitu fuq il-rapport Lange fuq it-TTIP wara l-offsinar. Nat il-Flores, nati il-kelma l-Sur Arno issa, favur. Iva, grazzi ħafna, President, raġuni sempliċi ħafna. 24 sija, waħda mir raġunijiet iktar zaħira, eh, ħafna nis kontatawni fuq dan il-rapport, deputati din il-Kamra, raw l-importanza u hemm kwistjonijiet komplessi li għandna bżonn nikkonsidrawhom u niskutuhom. ma nasbux illi nat, nistaw natu l-attenzjoni illi dan l-sħubija ta' TTIP jistħoqlu, għanna ħafna tal-bit għal speaking time, nis li deputati li jishtiqu jitkelmu minn partiti politiċi kollha u għalek emson natu l-inna nfusna l ħin biex forsi ikon aktar skrutinju ta' dan il-rapport. Grazzi, President. Grazzi. Hemm xi ħadd li jixtieq ehm, jitkellem favur il-mozzjoni tas Sur Arnet. Iva, favur il-mozzjoni tas Sur Arnet. Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra il-mozzjoni tas Sur Arnet kontra Sur Guerrero. Jina minix se intervjeni biex najtina kontra il-mozzjoni dak li nixtieq huwa illi nevita l-gwiet kollu. Nixtieq ngħid illi il-vot ma jkunx nhar l-erba. Ġifieri jekk mbagħad id-dibattitu idum wisq, mbagħad hemm bżonn li għalmenu morru għal ħamisa xina favur, l-grupp huwa favur illi konna iktar ħin u hekk hemm bżonn illi ovvjament id-dibattitu ikollu iktar ħin filgħodu u nkomplu għaddejjin biex imbagħad nibdew fid-disa pereżempju dan id-dibattitu. hatte wie habe ich dem denn das Wort gegeben? Kann der, ja, Herr Kollege. Eżis kollegi. Tajjeb, il-li kuħat huwa spontanju, jekk joġbok, Iva, għandilek il-kelma. Et jaħdem dan mikrofonu Iva, aħna kontenti illi nibdew id debattitu meta tridu. Ok, so, daħma jedz taħma negma. Pitminja fil-ħodu mela. Grazzi ħafna. Għet suġerixi fit tminja ta' filgħodu mela. Xi ħadd jitkellem kontra li nibdew fit-8 ta' filodu. Tajja wisq. Sur Guerrero, iġtiq iqum kmieni dawk favur kontra astenzjonijiet adottat. Mela, nibdew fit-8 nall-erba. Dann, meine Damen und Herren, haben wir einen Antrag der Fraktion der Grünen. Signori, Anna mozzjoni issa mill-grupp tal-ħodor fuq id-drittijiet tal-bniedem fuq il-lob Ewropew ta' Baku u huma jixtiequ illi id-dibattitu jispiċċa permezz ta' riżoluzzjoni. Is-Sinjura Lunacek, grazzi ħafna kollegi. Tmintiem moħra. se jkun hemm il-ftuħ tal Europa u Baku. Minna Azerbajġan eh, sajf li għadda kważi il-rappresentanti kollha ta' drittijiet tal-bniedem ta' il-ħabs u ma kienx hemm ftehim ma kienx hemm riżoluzzjoni għal volja kien hemm dibattitu. L-istituzzjonijiet l-oħra li jaħdmu fuq determinant per Kunsil tal-Ewropa pereżempju hawnhekk daqsam ix-xmara u istituzzjonijiet oħrajn u r-rapporter ukoll ta' ġuns Uda u oħrajn pereżempju rappreżentaw l-OECD fuq il-ħessin tal-mezz tax-xandir kollha tkellmu bil-miktub illi l isport ma jistax jinjora iwarrab rittijiet tal-binwalek naħseb li l-penala ta' dan il-Parlament ma jistax, ma missux jinjora, iwarrab, ma jarfax responsabiltajt tiegħu u hemm bżonn aħna bil-miktub ukoll nitkelmu kontra dan il-ksur tal-liġi. Għandna bżonn waslu messaġġ ċar il persuni bħal Lejla Yunis li kienet maħtura għal premju Sakharov ta' sena li għaddit tiġi eh, meħrusa u għalek dawn il-lob ma jaħbux ma jaħbux il-situazzjoni prekarja tal-ittir tal-bidem f'dan il-pajis u għalek nitlobkom illi tivotaw favur din il-mozzjoni. Grazzi. Wir möchten den Antrag von Frau Lunacek unterstützen? Frau Vergia. Iva, mela, mozzjoni is-Signora Vergia. Iva, su President, grazie ħafna fil-fat der waqt jibdow dan il-lob ta' Baku u il-President irrid jagħmilha bħala vitrina għax reġim tiegħu għandu bżonn imma l-gvern tal-Azerbajġan u wieħed awtoritarju u għalhekk huma jaqlu kollox jitfaw il-ħabs l-attivisti kollha l-NGOs jgħidulna jattirra l-attenzjoni tagħna f'dan is-suġġett u lek tkun imma tkun il-pożizzjoni tagħna podġitra l bidem u l-isports u f'dawn il-avvenimenti sportivi dan il-pajis u importanti li aħna nikkondannaw dak li qed jiġri attwalment fl-Azerbajġan. U kif qalet is-Sinjura Lunaċek aħna nkunu iktar b'saħħitna jekk nesprimu l-messaġġ tagħna bil-miktub jekk le jitqobina. U għalhekk bħala koordinatriz ta' Gwe, Komitat li tit, aħna konna unanimi u jiena nappoġġa din il-mozzjoni ħata tal-grupp tal-ħodor. Grazzi. Ich möchte gegen den Antrag sprechen. Grazzi ħafna mxaħat li xtiq jitkellem kontra Sur Marjas. President, l-ewwel net, permettili intenni illi din il-kwistjoni diġà trattajnieh rajnija fil-komitat li rifjutata. U il-maġġoranza f'dan il-komitat għal li mhux suppost ikun hemm riżoluzzjoni Issa t-tini punt l-iktar importanti kellna opportunità ġimatejn ilu meta tkellimna fuq din il-kwistjoni illi nittrattaw l-Azerbajġan kena il-possibilità f'dik il-laqa illi nitrataw din il-kwistjoni maħna ma minna xejn. Tilet punt importanti u kol, tlet toħra oħra se jkun hemm debattitu fil-Kunsill tal-Ewropa fuq din il-kwistjoni fejn mill-ġdid hemm kumitat illi analizza l-kwistjoni. Jekk aħna naħorġu b'risoluzzjoni minnaw, se noqogħdu nikonfondu l-affarijiet, nċajpru l-affarijiet minħabba li hemm entità istituzzjoni l-Konsil tal-Ewropa li qed titratta din il-kwistjoni hemm bżonn inżommu daw il-punti f'moħħna. U ovvjament tistgħu tkunu kontra dibattitu imma m'għandniex il-ħin jekk se konna nippreparaw ir-riżoluzzjoni konna debattitu u nipermettu l-gruppi kollha li jaslu l-pożizzjoni fejn nistgħu jkollna debattitu kif suppost. Skont il-prassi. Grazzi ħafna. Für eine Entschließung ist. Mela, ta' mozzjoni sjoni l Luna ċek dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Maddeċ, bis-nifsa. Mela. Mela, verifika, votazzjoni miftuħa. U votajtu kollha? Kemm intkom? Tajb, wis mill-ġdid kuħadd ivvota u votazzjoni magħluqa. Maddiċ. 136 eh, favur, 356 eh, kontra. Tja. Tja. Ja. Vielen Dank. Grazie ħafna. Tajep wis. Mela, dak kollu li kena namlu fuq l-agenda ta' din il-ġimgħa. Din hija problema lilna snin twala dejjem biha. Ma nista' nagħmel xejn fuqha. Sinjura Lunacek, xtaqt se titkellem bħala point of order, Iva, President. Smajt illi xi eh, xi ta' votazzjoni ta' liberali ma ħadmux, ma nafx kif votaw huma favur jew kontra. Imma hemm bżonn tieħdu nota ta' kif ivvotaw, jiena nittama almenu li votaw favur. Iva ħadna nota s-Sinjura Luna Ċek. Iva taf il-problemi li hemm bil-votazzjonijiet nominali. Dejjem għandna l-istess problemi li l-kollegi ma jkunux daħlu forsi l-kart tagħhom forsi eh, naf, la fajt forsi mux eh, ħat mux sow, naf, naf li hemm problemi. U għalek saqsejt darbtejn jekk kontu xivvotajtu. Umbat min jikkritikani u eh, jajdu inti għat tistenna biex forsi votaw kif tritin ma nistana me xejn dispeċini. Imma issa l-agenda eġġi deċiża. U issa immorru għal rapport ta' Sur Zikirski, rata ta' ġustament għal pagamenti diretti għal 2015, il-rapport Erjek Joġbok. Pani Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowny Prezydent, Komisarzu, Seniori.